tawna lista tal-bidliet fi delegazzjoniet u l-komitati. Il-lista tal-ismijiet se tkun memuża mal-minuti ta' din is-seduta u tiġi meqjusa bħala adottata jekk ma jkunx hemm oġġezzjonijiet għal din il-lista sal tmiem il-ġurnata tal-lum. Issa naddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda